So colleagues, for those of you who want to... Kollegi, dawk li u jħorġu mill-kamra, jamlu da mal kem jista' jkun u ser naddu għal proċedura tagħna tas-soltu għandu għal ispjegazzjoni tal-voti. Għandi numru ta' nies fuq l-lista tiegħi. L-ewwel wieħed huwa Sir Charles Gorenz. 253 or is 253? Monsieur le Président, oui, oui. President, eh, nishtiq jiena nispjega l-votazzjoni. Meta nitken fuq il-metodu, rispett il-metodu eh, tal-kommissjoni, tal qed naraw min huwa involut fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjoni mill-bidu L-approċċ li ħal G8 fl-2008 inkontu għal eh, prizi komunitarja ma qablitx ma, dak li rajna qed isir fl-2008 aħna konna tistennew sur Barroso li jieħu ċertu miżuri l-Unjoni, Franza u Renju Unit, il-Ġermanja, l-Italja kollha membri tal-G4 mal-Estonja, Rumanija, Litwanja, Lussemburgu, Polonja, eccetera kienu esklużi minn fażi importanti ta' dan il-proċess ta' tita deċiżjonijiet fl-2008 inti sur Barroso missek li l-metodu tal-komunità enforzajtu fl-2008, speċjalment wara li inti l isqarja li mint il-bira, għalek jiena ma votajt likx, għax ma rajċ li jinti weċċaq xolok xo. Jiena għandi issa komment personali verament diffiċli wieħed jispjega ruħu jitkellem meta hawn daqshekk sorbju għaddejjin. Iva jiena naqbel miegħek għalhekk għal darboħra nirrepeti għal dawk li se jixtiequ jħallu din il-kamra hekk joġobkom. Oħorġu, oħorġu mingħajr ma telfu il ieħor. Grazzi ħafna. Is-sur Crescenzo Rivalini. Fidejk. Grazie, Presidente. Nirringrazzjak, Sur President Wara l-intervent tiegħi se nitkellem kol bin Napletan, mhux biex inkun folkloristiku imma biex niġbed l-attenzjoni politika tal-medja fuq l-emerġenzi li għandna fil-nofsenar tal-Italja. Jiena il-President Barroso votajt le għax jien nispera li inti tkun President kol tal europa kollha anki tal-Ewropa tan-nofsinhar. Għax in-nofsinhar huwa il-bib ta' dħul għall-Ewropa għanna l-Mediterran u fej jiltaqgħu ħafna eh, ħafna dini modi eh, ta' tajxin differenti. Mela, fin-nofsinhar tal-Italja bżon bżonn dan ir-reġjun għandu jingħata l-istess dinjità li għandhom reġjuni oħra fl-Ewropa. Għalhekk l-Ewropa wkoll jitrit tieħu eh, responsabiltajiet eh, meta qed titkellem eh, fuq in-nies li ġew min-naħa tal-Vant kien hemm 150 miljun li ma l ewropa mħabba l-pajjiżi tal-Vant imma l-Italja wkoll tiħu Issa bin napletan Naplitan. napletan hija wkoll lingwa mhux mhux dialet biss. U l-President Barazo jiena votajtlek biex inti tkun President tal-Ewropa kollha fil-nofsenar tal-Italja għanna situazzjoni differenti, għanna kulturi differenti, imma naraw minn fejn tinfetaħ il-triq għall-Europa meta eh, daħlu 150 miljon ċittadini minnaħa tal-Vant li issieħbu mal-Europa hemm bżonn nagħtu l-importanza li nofsinhar eh, tal-Italja. Issa il-President jinterrompi l-kellime. Għada l-akwa. Sir, I know you are new. Just for next time, the rule is one minute. The explanation of Sinjuri, għandkom minuta biss biex titkellmu fl-ispiegazzjoni tal-voti. Issa, il-kellim li jmiss huwa s-Sur Daniel Hanan. Grazzi, Sur President. Naħseb li minħabba żmien mandu najniex fl-importanza ta' ritwal li li għadna kemm għamilna u ukoll hija xaġa stramba li għandna dan il-poter leġislattiv kollu fidejn burokrazija mhux ta' min joqgħod fuqha. Il-maġġoranza tal-liġijiet fi stati membri ġejjin minn kummissjoni li ħadd ma jivvutala u ħadd ma jisteħles minna. U dan qisu eh, jidher li huwa xi awtorità demokratika. U dan ifakkarni fi żmien tal-assembleja tan-nies fi żmien ilu jiena mandi lebda problema bis-sur Barroso li konna President Federalista tal-Kommissjonu u minħabba li memħat iktar aħjar forsi ikonna lilu għax jidher li huwa persuna mhux ħażin u Pero hemm xi ħaġa stramba falsa fir-rigward li m'hemm l-ebda involviment demokratiku f'din is-sistema u f'dan il-monopolju li uh, ma tatix l-opportunità li aħna nivvotaw eh, u n-nies jivvotaw għal nies li ma nistgħux neħilsu minnhom. Much, Mr. President, and like my previous colleague who spoke earlier, I would like kontra dawk il-kollegi li tkellmu qabel jien ukoll kelli riservi tiegħi dwar l-elezzjoni tal sur Barroso wara kollox. Uh, ġili huwa ħadem kontra r ta' ċertu nies fl-Ewropa, però huwa ġi għal laqa tagħna tal-ICR u tkellem li huwa favur l-smart regulation. Ovvjament, eh, mm, forsi ma jafx ġifieri eh, smart regulation. Xi nies jaħsbu li forsi smart regulation hija regolamentazzjoni ħażina. Però ikkolli insaqsih jekk huwa vera favur l smart regulation jista' jassigura li f'kull direttiva il-Kummissjoni ikkolla impatt, eh, eh, assessjar tal-impatt xira u kif suppost. E, sena diħla għanna direttiva tal-Alternative Fund Directive u l-Komissjoni sista falliet li kolla ċertu uh, assessjar ekonomiku xira. E tajt li ma tistax issir din il-ħagġa u kif ta' dawn il għallu ra ser ikonna regolamentazzjoni tajba, ġifiri l-Smart reg Regulamentation. Nishtiq il-Sur Barrozi rikonsidra dan. Grazzi issa għandi il-Sur Andrew Byrne fuq uh, il-istatija għal minuta jek joġbok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 Jena nopponi il-mozzjoni konġunta għal-foresti, għal-ħruq fil-foresti, għal-kem naqbel ma l-ġieda kontra l inniri fil-foresti, pero jena noġġezzjona għal-kreazzjoni ta' korpi fl-Unjoni Ewropea li jgħatu ikollhom poter fuq l-istati membri biex jitrattaw din il-problema. Jena nġbilkom l-attenzjoni dwar sezzjoni 03070 eh, għal mozzjoni konġunta rezoluzzjoni għaliex dan qed it eh, toħloq ċertu eh, rispons umanitarju għal dawn istrateġi li qegħdin iseħħu fir-rigward tal-European Protection Force msejħa Europate kif hemm fil-Barney Report. Grazzi, Sur President. And finally... U fl-aħħar għandna is-Sur Klejs. Ja, dankju. Grazzi ħafna, Sir President, jiena għazdjenajt ċertu riservi, ċertu dubji dan it-test għandu numru ta' elementi pożittivi li ħadd ma seta' għal għalihom bħal pereżempju l-appoġġ għal miżuri li jiffavorixxu tisħiħ ta' soċjetà ċivili u wkoll skambju ta' eh, l-aħjar prassi u tal-esperti għal daqstantem hemm ċertu affarijiet li aħna nistgħu nappoġġaw, però fl-istess ħin aħna nħossu li l-oqsma ta' fejn il-kooperazzjoni mhux qed issir kif suppost. Kooperazzjoni qed issir f'ċertu stati membri u f'fost ta' oqsma u ovvjament tista' tiġi e, imkabbra. Però ma nafx eżatt dwar il-protection forces separati ta' l-Unjoni Ewropea. Dawn ser jersqu lejn iktar burokrazija issa f'ċertu istituzzjonijiet Ewropej. Għaw xi ħadd ieħor li jixtieq jitkellem jgħid il-President biex jispjega l-vot tiegħu jekk il laqgħa hija ġurnata li klat tajba u nerġgħu nintaqgħu fit-tlieta, grazzi.